il-proposta tibqa' ġusta. Irrelevanti min ħallas l-iktar fl-MFF għax il-flus qed jittieħdu mill-pajjiżi l-aktar foqra għal pajjiżi l-aktar sinjuri u din xi ħaġa ħażina. Se nitkellem fuq il-figuri jekk qegħdin nitkellmu dwar il-budget, għandna nitkellmu fuq numri naturalment, ġifiri jekk inħarsu lejn differenza bejn l-ola u l-inqas eh, proposta, dan jagħmel 350 biljun euro kull xar, kull ċittadin għandna figura ta' 9 euro. Jiġifieri 9 euro kull xar għal kull ċittadin. Jiena naħseb illi il-futur eh, ma tantx jidher sabiħ għall-Ewropa. L-Onorevoli Gaje. Grazzi, Signora President, Sinjuri. L-aħħar darba l-istati, eh, il-kapijiet tal-istati qablu fuq l-MFF kien fit-8 ta' frar, un bat kena summit fl-2012 u l-kolna fuq l-istoria. Imbagħad l-MFF eh, bilna fuq eh, fit-2 ta' Diċembru tal-2013 eh, u mbagħad bdejna nagħmlu l-programmi u minħabba dan id dawmin il-project managers ma kellhomx biżejjed flus u kellhom iħabtu x'imkien ieħor u allura ħlejna sentejn hemmhekk u il-Kummissarju Ettinger ta' qabel għal sew ma kienx hemm flus disponibbli. Illum fi kliem ieħor diġà tartwis u l-2021 se tkun sena ta' telf oħra. Wara l-Brexit għan iktar problemi. Il-ġlida kontra tibdil fil-klima wkoll se faċċa sfidi rigward dan u dawn il-parlamenti nazzjonali li qed jipproteġu l-budgets tagħhom għandhom jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u jarawx qed nagħmlu aħna biex intejbu s-sistema u x-xogħol li qed nagħmlu u fl-20 ta' frar dak li hu importanti u li l-mexxija tagħna juru li huma kapaċi jaġixxu b'mod deċiżiv għall-Unjoni Ewropea hekk biss it-triq. Isur gava għall minuta. Signora President. Signora President, għanna bżon li jkollna jkun nistgħu nużaw il-fondi kemm jista' jkun malajr. Biljuni ta' euro hija somma fis-sena illi qiegħda fidej l-Istati membri għal programmazzjoni li jmiss. Disa' miljun għall-Istati membri allura kull euro li tiġi investita e, għandna ammont ta' flus li jmorru għall-istati membri. Il-Belġju għandha 33 biljun euro, irkuprat 50% għandna l-Olanda wkoll l-Awstrija 35 miljun euro bejn wieħed ieħor u il rumanija tikkontribwixxi eh, tant miljuni oħra aħna rridu il-fondi imorru għal eh, proġetti li jkunu jistaw inatfu il-klima u jekk u da kollu jekk da kollu jiddependi fuq li aħna eh, napprovaw l-MFF li jmiss. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tanka l-Minuta. Grazie, President. Jekk inti taqra il-gazzetti, forsi tinsa illi darba kull seba snin hemm opportunità enormi biex inti ssib tweġibiet eh, għall isfidi li jkollok biex il bid jassir aktar favur l-ambjent pereżempju, eh, biex ittejjeb il-konnessjonijiet tal-ferrovija madwar l-Ewropa jew tippromovi x-xjenza Ewropea. Madana kollu il-gazzetti ma jitkellmux fuq l-opportunitajiet fuq in-nefqa tal-budget. Mela, l-ewwel qabel kollox. Ma nistgħux inħallu kumpaniji kbar illi ma jikontribwixxux għas-suq. M'għandniex nifukaw laqas fuq 0.00 fil-mija, irrid ikollna ftit aktar minn wieħed fil-mija u dawn il-flus għandhom jintef u sew irridu nħarsu lejn ir-rati ta' percentaċ u l-opportunità. Mr. Karas for one minute. L-Onorevoli Karas, minuta. Signora President, Kommissarju, Signori, Nappella l-aktar deċenza u serjetà f'dan id-dibattitu fuq il-budget għaliex wara kollox qed nitkellmu dwar il-futur tagħna. Il-Parlament Ewropew qed jagħti ħafna informazzjoni għaliex ħafna ċittadini jaħsbu li l-biċċa l-kbira tal-flus jintnefqu fl-amministrazzjoni u 94% tal-flus imorru għand ir-reġuni u municipalitajiet tal-universitajiet fil-żoni rurali. Għan negozji, għall iżvilupp Kull euro iwassal għal 3 euro investiti f'pajjiżna għaliex ħafna pajjiżi qegħdin iqarqu biċ-ċittadini tagħhom. U ma jitkellmux għat ah, dwar il-valur il miżjud li huwa akbar mill-kontributi li għamlu. Hemm proġetti li huma għaddejjin fl-Unjoni Ewropea li verament joħolqu valur huwa irresponsabbli li l-programm ta' Signora von der Leyen ma jkollux imbagħad il-flus illi jeħtieġ fejnom il-finanzi għall edukazzjoni għall-riċerka, għall-investimenti, għall-patt ekoloġiku, s-sigurtà, risorsi propji u koeżjoni soċjali. Solvi solvu dawn il-problemi, Kummissarju, membri tal-Kunsill ejjew nizguraw li konna modell ta' crowdfunding Ewropew bir-riżonsi propji u mbagħad il-ħofra li hemm fil-budget jirnexxielna nimlewa. Onorevoli Karas għandek blue card mill-Onorevoli Nigresku taċċetta? Le, le, għattajt il-President, dak ma kienx fil-fat blue card. Mandekx blue card. L-aħħar kellim fuq il-lista l-Onorevoli Mima Rakas għal-minuta. L-Unjoni Ewropea trid timplementa il-patt ekoloġiku, patt verament ambizjuż. Is-suċċess din il-politika se jkun eh, imkejjel mill-fatt li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu eh, jinvestu f'ekonomija ħadra ekonomija favur l-ambjent mingħajr ma jinħolqu inugwaljanzi imma il-flus allokati fil-MFF mhumiex suffiċjenti sal-Unjoni Ewropea wet et politiki tradizzjonali il-PAK il-politika għall koezjoni u bl-istess ammont ta' flus irridu wkoll u politiki ġodda. Dan mhux possibbli, politiki ġodda jirrikjedu finanzi ġodda naħseb illi talba tal-Parlament ta' 1.3% hija talba li tagħmel sens sabiex inkunu nistgħu niffinanzjaw politiki għal futur tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux noqogħdu innaqsu il-fondi għal pak u għal politika ta' koezjoni jekk ikonna budget xira nkunu nistgħu nissodisfaw il-bżonnijiet kollha ma nistgħux noqogħdu ngħidu affarijiet kbar u nwedu ħafna affarijiet u mbagħad wara eh, ma jkollna l-finanzi għalihom. Il-proposta li qegħdin nagħmlu għandha tintlaqa' mill-Kunsill. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal catch DI. L-ewwel kelliem Signora Montenero de Aguilar. Grazzi ħafna, Signora President, il-pozizjoni tagħna fil-Parlament hija ċara memx dubi, aħna maħniex se naċċettaw budget imnaqqas bil-tnaqqis fuq eh, politiki importanti għal eh, żvilupp eh, soċjoekonomiku fil-pajjiżi tagħna maħniex se naċċettaw tnaqqis illi se jagħti daqqa taħar tal-pajjiżi tagħna bod partikolari l-pajjiż tiegħi il-Portugal. il portugal kemm għal politika ta' koezjoni u għal politika tal-agrikoltura tal dawn huma setturi verament importanti dawn hawnhekk irid ngħid żewġ affarijiet għal deputati li jiġu mill portugal minn Spanja u minn Franza u mħasbin ħafna aħna għanna reġuni ultraperiferiċi illi mux se jibqalhom il-possibilità illi jizviluppaw ir-reġuni tagħhom qed nitkellmu dwar eh, affarijiet marbtut minn mas-sajt, mal-ekonomija, mat-turizmu li jistaw ikunu medda minn dak li qed jiġi proposta aħna rridu unjoni illi tagħti kas il-bżonnijiet ta' ċittadini u ma tippermettix dan it-tnaqqis. It won't always be the case. Our next speaker is Mr. Negrescu. Il-kellim nimis. Dona Presidente. Signora President, id-diskutajna l-ewwel darba dak li se fil-Kunsill Ewropew meta konna fuq ir-Rumanija fuq il-baġit dak iż-żmien, kważi għaddew sentejn dak minn dak iż-żmien law. U ma kienx hemm tweġiba eh, f'daw is-sentejn, tweġiba adattata, jekk aħna rridu nibnu futur, aħna rridu konna baġit kif suppost u kontribut ikbar ħata tal-Istati membri fuq dan il-proġett Ewropew ma jeżistux prioritajiet qodma jew ġodda kif intqal. Jeżistu prioritajiet fost iċ-ċittadini Ewropej li aħna lihom irridu niffaċċjaw il il-prioritajiet għanna bżon fondi għal-riċerka, għall-ambjent, għal-bdiewa, għal-kollox. U dawn u tweġibiet edin fil-li fil-fatt li l-lum nieħdu, l-lum ġurnata nieħdu deċiżjonijiet importanti u nieħduhom kif suppost. U nerfaw ir-responsabilità fuq spallejna u nimxu l-udin fl-imkien. Ma naħsibx li eh, iċ-ċittadini Ewropej jistennew inqas minn hekk. Madam Agula l-Onorevoli Aguilar. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora President. Dan il dibattitu fil-plenarja kiexef tlet affarijiet fu il-differenzi ideoloġiċi. Kulħat jaf kemmu diffiċli illi negozjaw il-budget f'kuntest ta' wara il-Brexit u aħna rridu ftejim ta' malajr illi jagħti sigurtà lis setturi ewlenin tal-ekonomija. U għandna bżonn ta' budget li jirrifletti l-prioritajiet il-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Il-patt ekoloġiku se jkun il-priorità l-ħames snin li ġejjin, imma dan il-patt u l-mezzi kollha li se jħorġu minnu pereżempju l-istrateġija ta' mill-razzetta tal furketta eh, ma jistawx isiru jekk ma jkonniex budget ikbar aħna rridu natu l-bdewa l-appoċ meħtieġ, mux dak biss li rridu jkunu iktar ambizjużi fil-ambitu ambientali, manki sabiex ikollhom jistaw jaqalaw lejxin tagħhom ma nistawx nabbandunaw il-bdewa tagħna u żoni rurali tagħna permezz ta' budget illi ma jistax jorbot il-dinja rurali u l-kontribut tagħha għas-sostenibilità fid-dinja. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, Sir Wallis, jek joġbok. Signor President, grazie tal-kelma. Jekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha u tagħti fondi għal Green Deal kif suppost, koeżjoni, produzzjoni biex iżomm il-paċi aħna għandna nieħdu l-opportunità ippreżentata wara l-Brexit u nużaw l-opportunità biex nimxu lil-lin mill-militarizzazzjoni bla sens tal-Ewropa. Neħħu l-fond il-fond ta' difiża, niskrepjaw, u naħdmu eh, favur dawk li kienu vittmi mill-kattura eh, eh, tal-karbonju. Anka oħrajn qalu li danja dan huma flus fil-ħela, pestiċidi, irridu nejnu l-bdiewa biex il-pestiċidi jabbandunawhom u jersu iktar lejn lejn biedja li tkun iktar b'saħħitha għandhom bżonn il-flus biex jagħmlu dan u aħna rridu ngħinuhom biex huma joħorġu bikel iktar nadif u iktar tajjeb għas-saħħa. Aħna għandna bżonn budget aħjar, mhux bil-fors budget ikbar. U il-budget hemm bżonn illi jiġi dedikat kif suppost, fej suppost, grazzi. L-Onorevoli Novak. Grazzi, huwa importanti illi nistaw inkomplu nippromovu proġetti komuni rridu kunu iktar razzjonali nippruvaw nifrankaw il-flus. Nistaw iva nbidlu il-budget imma naħseb huwa importanti li nżommu dawk il-partijiet tal-budget li huma tajbin. L-Unjoni Ewropea implementat bosta proġetti tajbin tul is-snin. Jekk naħdmu flimkien nistgħu nagħmlu iktar fil-politika favur il-klima, tas-sigurtà, fir-riċerka, fix-xjenza, teknoloġija ġdida riċerka fuq il-kanser, etc. dawn huma kollha proġetti illi huma imfassla fuq skont il-bżonnijiet taċ ċittadini rridu naħsbu wkoll dwar il-valuri komuni tagħna għalfejn qegħdin flimkien il-kontributuri netti m'għandhomx jinsew l-obbligi li għandhom f'termini ta' solidarjetà u lanqas m'għandhom jinsew illi l-flus li morru lejn ir-reġuni l-inqas sviluppati xorta waħda jagħmel ġid lilhom ukoll il il fabriki ġermaniżi jbijaw il-karozzi madwar l-Ewropa kollha u min jirċievi l-flus u koll mandu xin minn fej qed jiġu dawk il-flus. Importanti li nrispettaw ir-regoli ma ninsew il-futur tagħna u għalhekk għandna bżonn budget ambizzjuż. Grazzi ħafna kellim li miss. Signora Carvanies, Għandek il-kelma. Sometimes I don't understand. Xi ma nistax nifhem nismiet huwa permess. Skużani, togin torti għaj. Mela, grazzi ħafna tal-kelma, Signora President. Dak li xtieq ngħid jiena ħafna minnu diġà ntqal imma nħoss dal-obbligu, obbligu etiku l-Kummissjoni Ewropea qed tippreżentalna pjan ta' ħidma ambizzjuż ħafna biex inwieġbu għall isfidi kbar li għandna li l-Ewropa għandha li s-soċjetà tagħna taffronta moa fundamentali li t-tweġibiet ma jkollix il-penalizzazzjoni politika li huma importanti ħafna u jrid ikun hemm daqsxejn hemm dikotomija bejn eh, politiki qodma u daw ġodda hemm bżonn li nirrafforzaw il-budget għal politika importanti bħal pak, il-sajt, koeżjoni u politika reġjonali għax jekk led iċ-ċittadini tagħna mhux se jifhmu kif aħna rridu nagħmlu mod kif il-proġett Ewropa jibqa' wieħed ta' solidarjetà dan huwa l-appell tiegħi biex il-politiki li jistrutturaw jibqa' jkunu fuq id-dimnet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna sur Pekarainen. Minuta. ħanerġa nipprova. Forsi jiena qed inkisser dan il-kunjom. L-Onorevoli Pekorainen. Signora President, iktar flus minnant l-Istati membri għal budget Ewropew. Dan kien il-messaċ li ħareġ minn dawn id-diskussjonijiet 1.7% naħseb huwa ftit wes jiena nittama illi ikonna il-kuraċ illi nħarsu lejn il-prioritajiet illi nofqu l-flus fuqhom anki l-mod kif jinqasmu responsabiltajiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fuq sma importanti l-istati membri għandhom ikollhom iktar responsabilta. Per eżempju, meta irridu naqsu differenzi bejn il- fil-pajjiż tagħhom stess, il-differenzi bejn il-pajjiżi naqsu imma differenzi li jeżistu f'pajjiż wieħed f'kull pajjiż le ma naqsux. Hemm bżonn li nisguraw illi l-flus jintnefqu b'mod illi jinħoloq bilanċ bejn ir-reġuni jew il-finanzjament pereżempju għar-riċerka u l-iżvilupp Unjoni Ewropea li tirnexxi fisser illi jkun hemm finanzjament akbar Hawn ukoll hemm bżonn hemm ir-responsabilità tal-istati membri investimenti fl-edukazzjoni, fir-riċerka u l-iżvilupp huma baxxi wisq. Jekk l-istati membri jridu jagħmlu priorità minn dawn il-setturi fil-istati membri tagħhom, dana jagħmel ħafna sens fil-fatt. Sur Christopher, grazzi ħafna, Signora President Jiena nemmen li aħna rridu nkunu sinċieri kemm ma stess kif ukoll maċ-ċittadini Ewropej jekk verament irridu nkunu favur l-Ewropa li jekk irridu ikollna li jkollna Ewropa iktar b'saħħitha u qawwija bżonn li jkollha futur u allura rridu nużaw ir-riżorsi tagħna l-Green Deal u l-ġlida kontra l-kanċer dan huwa eżerċizzju eh, Ewropew anka fuq id-difiża Ewropea hemm hemm possibilità li jkollna bilanċ allura illi ikun mill-wieħed fil-mija tal-kontributi tal-Istati Membri għal tlieta fil-mija. Ma nistax noqogħdu nitkellmu fuq affarijiet u fuq proġetti jekk jekk ma jkunx hemm kontributi importanti li l-ewwel li kolna iżjed minn perċentwal ta' wieħed fil-mija biex inwiġbu għal dawn it-talbiet kollha. U għandha tkun it-Turkija l-ewwel eh, entità l-ewwel pajjiż illi li tbati minn daw in-nuqqasijiet li hemm bżonn minn daw il-kazz li għandna bżonn nagħmlu fil-finanzi. fil finanzi Grazzi ħafna. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Uh, dezbaterea de astăzi... Grazie, comisariu. Il-debattitu tal-lum għandu xaqsam mal futur tal-Europa u hija ħasra illi l-President il-ġdid tal-Kunsill Ewropew mhux qiegħed hawnhekk. Kemmu importanti l-MFF Il-Kummissjoni għallet li hemm bżonn illi nibbilanċjaw il-prioritajiet l-antiki u dawk il-ġodda. Jiena naħseb li prioritajiet l-antiki xorta waħda għadhom relevanti ħafna bħal pak il-politika ta' koezjoni. Dawn ma jistawx jitnaqsu anki jekk jiżdiedu prioritajiet oħrajn bħal patt ekoloġiku aħna ma nistawx lanqas ninsew il-pak u l-koezjoni għaliex il-Kummissarju kien qed jitkellem dwar il-kontributuri netti fil-pajjiż tijaj l-investimenti l-kbar jekk ikunu banek jew le kulħadd huwa kontributur net u aħna rridu nkomplu b'dawn il-kontributi għaliex bekk nistgħu biss nisguraw li jkun hemm solidarjetà fl-Ewropa u rrid ngħid ħaġa oħra wkoll.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 imma il-mentalità tagħhom baqataw dak il-famuż I want my money back eh, għadu għadna nisimaw jidwi għawnek għalix il-Konsill Ewropew għet ikompli segwi dan il-metodu ta' Renju Unit u dan il-xekkel u jostakola l-applikazzjoni effikaċi tal-politiki tal-Unjoni Ewropea l-applikazzjoni effiċenti tal-politiki importanti ħafna indispensabbli u dana hija tjeddet il-futur tal-Ewropa innaħseb il proposta tal-Parlament Ewropew ma solvix il-problemi kollha imma xorta eh, tqis illi ikonna xorta waħda għalmenu minimu ta' kontroll. Grazie ħafna. Li niġildu l-bidla fil-klima hija waħda mill-ikbar sfidi fil-futur tagħna. Madana kollu il-prioritajiet il-ġodda li qed inżidu ma jfissirx li ninsew il-prioritajiet eh, l-oħra, eh, anzi, dawk il qegħdin jgħixu fir-reġjuni tagħna qegħdin jistennew eh, l-assistenza mill-Unjoni Ewropea biex il-livell eh, u l-standards tar reġuni tagħhom jiġu imtejba u allura rrid ikollna aktar prioritajiet ta' finanzjament, jiġifieri kontribuzzjonijiet ġodda jew mill-istati membri jew bil-riżorsi ġodda bħal pereżempju jkun hemm taxxa tal-karbonju. Irridu naraw kif eh, dan kollu jista' jiġi komunikat tajjeb liċ-ċittadini tagħna. Nista' nifhem li huwa diffiċli li twassal dan il-messaġġ, però tajjeb li nenfasizzaw illi hemm ekonomiji oħra li ħaj jibbenefikaw. Mhux qed nitkellmu biss fuq l-ekonomija, qed nitkellmu wkoll fuq il-koeżjoni u l-kredibilità tagħna. Grazzi. Is-Sur Basescu. Grazzi, Sinjura President. Aħna kellna dibattitu dal fejn qed juri kemm aħna il-bot minn xulxin. U rajna wkoll illi il-livelli ta' ambizzjoni huma differenti meta niġu għal. Jiena naħseb illi dawn huma sitwazzjonijiet strambi. Is-soluzzjoni tajba hija illi kemm il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni għandhom iżommu f'moħħom il-punt tal-Parlament fuq il-finanzjament eh, tal tlieta fil-mija biex għall-inqas inżommu il-programmi ta' koezjoni tal-politika agrikola komuni u biex speċjalment biex inkunu nistaw eh, inwet u l-programmi ġodda li huma importanti u nixtieq nagħmel aħħar kumment jien. Hemm min naħa ta' net contributors eh, reticenza. E l-istati membri ġodda taw l-om su ġdijt, per eżempju, situazzjoni fir-Rumanija. Aħna tlifna 16.000 tabib u ħafna inġinieri illi marru lejn l-istati ta' net contributors. U dan huwa punt importanti li irridu niftakru, speċjalment meta niġu għal koezjoni. Aguilar. Onorevoli Lopez Aguilar. Signora President, Kummissarju Han, eh, Nishtiq infakarkom illi pala kommissarju tal-politika reġjonali li qed taħdem mar-reġjuni tal-periferija, ħdimt mal-kommissarju tal-budget u smajna dak li kont qed inti fuq il-kwistjonijiet eh, mal-Parlament Ewropew u l-grupp eh, ġej minnu inti, e l ppe u l-SND kollha naħsbu li meta nħarsu lejn attitudni iktar ambizjuża l-Unjoni Ewropea edha eh, tressa budget li qed għanna ħafna inqas mis-soltu, ma sax tagħmel iktar binqas u hemm bżonn ta' politiki ġodda, il-politiki ġodda jridu jsiru eh, irridu niftakru wkoll fil-politika ta' kozjoni, politika ta' reġjuni, li nipproteġu reġjuni tal-periferija, dawk li għadhom lura u s-setturi li għadhom liktar lura, speċjalment eh, fl-agrikoltura għal-bdiewa. Il-Parlament Ewropew fl-ħar mill-ħar irrid jiddeċiedi Ejja ma ninsewx illi aħna għandna rwol deċisiv fil-proċess tal-budget. Minnajr ma jaqbel il-Parlament mhux se jkun hemm eh, finanzjarju, jiġifieri jrid ikun hemm il-bidliet u importanti li l-affarijiet eh, ikunu aħjar u nimxu ma talbiet tal-Parlament eh, minħabba li l-Parlament għandu maġġoranza kbira. Mhux qed nitkellmu fuq li nimblokkaw l-MFF imma irridu nimxu mal dan il-proġett eh, Ewropew. Grazzi, Sur Kelly. Grazzi, Kommissarju. Eh, L-MFF għall-Unjoni Ewropea isa eh, magna minnajr il- il-magna ma nisawx naħdmu U l-istess l-Unjoni Ewropea, aħna minar il-budget ma nistawx naħdmu, aktar ma jkollok eh, budget kbir, iktar nistaw nkunu effiċjenti. U allura eh, importanti li aħna nitolbu l-Stati membri u l-Prim Ministri eh, sabiex juru l-vizjoni u nizguraw li konna bizzejiet pala budget biex nkunu nistaw namlu dak li hemm bżonn fl-interess tal-Stati membri u ċittadini tagħna. L-evidenza hija hemmhekk il-valur miżjud l-ekonomija tal-iskala il-koezjoni, il-bidla fil-klima, l-Erasmus, il-riċerka, eh, dawn kollha. Allura, eh, ħafna drabi jirċievu 3 sa 4 euro għal kull euro li l-istati membri jagħtu. Ġifiri, issa u fidejn l-istati membri l-Prim Ministri illi kollom magħhom miftuħ u jaħdmu għal dan. Eh, u indikajna wkoll li l-Irlanda lesta li iżid il-kontribuzzjoni. Is-27 stat membru però jridu jagħmlu dan. Grazzi. Grazzi nixtieq infakkarkom illi dan kien eċċezzjoni għaliex eh, sajt inħalikom titkellmu għal aktar fit-tul eh, peress li kien fadal il-ħin. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lura lill-Kummissarju Han biex jwieġeb għad dan id-dibattitu. Madam President, uh... Senjura President, Segretarju tal-Istat, membri onorevoli, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan l-iskambju eh, tantutli tal-opinjonijiet. diskussjonijiet eh, fuq l-MFF qed juru kemm aħna passjonati fuq li nagħtu aċċess ta' servizzi l-ċittadini tagħna. Qed naraw konsens eh, fuq il-prijoritajiet tagħna, il-politika il, il politika għanna l-politiki u importanti li l-budget ikun birbizejed biex nilħu l ambizzjonijiet tagħna. Però hemm bżonn ta' kompromess ukoll kif qalet anki Sinjura von der Leyen ehm, ma fadalx żmien. Importanti li ġimma d-dieħla nsibu ftehim. Aħna kollha nixtiequ li jkollna budget ambizzjuż, imma ma nistgħux ninsew il-realtajiet illi Eh, nimlew il-vojt ta' 27 stat membru issa, eh, u għal dinja ta' sfida. Għalek nishtiq li naslu għal-budget li jista' jwassal għal riżultati mill-ewwel ġurnata. Importanti għalek li nkomplu naħdmu fuq il-proposti settorjali. Apparti minnek, naħseb li għanna naħdmu għal riżultati aħjar ta' budget li kun jista' jgħina fil-Aġenda Strateġika Komuni l-ewwel nett billi eh, aħna nkunu mamra tal mod li nkunu nistgħu naslu għal Green Deal u għal neutralità tal-karbonju u eh, naraw li noħolqu riżorsi ġodda pereżempju eh, l-DTS biex aħna nkunu nistgħu nifinanzjaw l-aspetti pubbliċi. Aħna rridu rridu kollna diskussjoni produttiva fil-20 ta' frar fil-Kunsill Ewropew u nittama li jkollna riżultat li huwa tajjeb għall ewropa L-Unjoni Ewropea ma sax tasal għal riżultati tajbin meta jkun hemm tnaqqis f'affarijiet fejn ċittadini qed jistennew iżjed minna. Uħud minnkom tkellimtu fuq il-klima, frontieri, l-affarijiet diġitali, l-Erasmus, id-difiża, dawn kollha. U allura rridu noqogħdu attenti. Aħna deġġa qegħdin tard, din għalhekk hemm din l-urġenza. Eh, u eh, kien hemm telf anke fil-2013 fejn waslu għal dewmien ta' ħafna programmi fl-2014 u għalhekk jiena nixtieq nifoka li l-programmi kollha jkunu qegħdin jaħdmu mill-ewwel ta' Jannar tal-2021 u allura ejja ma jkollniex dew minn, ejja nkunu pozittivi u nibqgħu maquddin għaliex din hija xi ħaġa li jridu nagħmluha għalina għall-istituzzjonijiet tagħna u eh, speċjalment ukoll għaċ-ċittadini tagħna li qegħdin jistennew ir-riżultati. Il-Kummissjoni għadha impenjata sabiex inkomplu eh, bid-dialogu tagħna u eh, nkomplu nappoġġaw in-negozjati li huma ġejjin. Jiena ġejt mistoqsi f'dawn l-aħħar eh, ġranet fejn saqsewni jekk nemminx li tkun possibbli li jintlaħaq ftehim il-ġimgħa d-dieħla. Għaliex skont tradizzjoni normalment eh, ma jkunx biżejjed, ma tkunx biżejjed laqa waħda biex ikun hemm ftehim. Però naħseb li għandna nifqu minn din it-tradizzjoni u nippruvaw insibu ftehim flaqa waħda u jiena kont qed nivvjaġġa eh, f'ħafna stati membri li kienu qed jipparteċipaw fil-konferenzi eh, f'dawn l-aħħar ġimgħat. U jiena nemmen illi jista' jkun hemm konsens fost l-istati membri anki il-ġimgħa d-dieħla dejjem jekk huma jkollhom rieda tajba, eh, ċertu enerġija u ukoll li ikun li stati membri il-gbar li jkunu aktar attivi u l-esti li jaħdmu għalf tajim. Jiġifieri nitobkom, tużaw il kuntatti tagħkom, in networks tagħkom biex tpoġġu aktar pressjoni fuq il-mexxejja tal-pajjiż, tal-partit sabiex aħna nkunu nistgħu naħdmu għal ftehim li jkun fl-interess ta' kollha kemm aħna. U għalhekk nkunu nistgħu nidħlu fin-negozjati mal-Parlament Ewropew u aħna bħala Kummissjoni ħankunu qed nagħmlu dan koll ħankunu nagħmlu qed nagħmlu l-mutana sabiex nappoġġaw dan il-proċess. Grazzi ħafna, Kummissar Johan, nittama li rridu tajba tkompli. Issa l-aħħar kelliema hija l-Segretarju tal-Istat, Sinjura Branġak fisem il-Kunsill. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew sabiex nikkonkludi jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu eh, utli jiena ħadd nota tal- espettattivi aspettattivi u l tħassib tagħkom u ħankun qed eh, eh, nirrapporta lura. Importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tkompli tiżviluppa u l vojt soċjoekonomiċi jitneħħew sabiex il-politika jkunu effettivi u dawn iridu jitkomplew. Irridu nqisu wkoll l-isfidi ġodda li nsibu fil-Aġenda Strateġika tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk għandna pajjiż l-ikbar pajjiż tal wieħed mill-ikbar pajjiżi tal-Istati tal-Unjoni Ewropea eh, ħallina u għallek irridu nimlew dan il-vojt tal-budget u niżguraw li hemm bżejjed riżorsi li nilħu l-miri, l-prijoritajiet u l-isfidi kollha illi ġejjin minn din l-Aġenda Strateġika. U għalhekk aħna effokati fuq budget effettiv skont l-agenda strateġika u skont l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna. Jiena konfidenti eh, li Eh, flimkien ma'kom eh, nikunu nistaw komplu naħdmu għal din dan iċ-ċiklu finanzjarju li jmiss. La darba jkun hemm ftehim fil-Kunsill Ewropew, aħna nkunu nistaw naħdmu ma'kom sabiex naslu għal riżultati għal ċittadini tagħna eh, u għal futur tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, ek nikkonkludu dan id-dibattitu, nissospendu s sessjoni sa nofsinar fejn ħajkonna l-votazzjonijiet. On, uh... Eh,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 Dear colleagues, could I ask you to take your seats, please? Jekk jġobkom, ħudu postkom. Okay. This is the third and last time I will ask you to... it darba u l-aħħar darba li ħanitlobkom tpoġġu bil-qeda qabel ma nibdew nivvotaw. Jiġifieri min qed eh, jitkellem fil-kurrituri jekk jeġobkom ħudu postkom għaliex ħanibda bil-proċedura tal-votazzjoni. Min nista' noqgħod ngħid smiet tal-kollegi, ma nagħmel hekk jekk hemm bżonn. Ħudu postkom. Kulħadd jixtieq jibda. Nixtieq nagħmel stqarrija l-ewwel. Il-PPE eh, notifikaw lill president fuq il-bidla tal-ħatrit tagħha fil-kumitati dawn id-deċiżjonijiet se jkunu fil-minuti tal-sessjoni tal-lum u eh, se tkun fisseħ mill-ġurnata ta' din l-istqarrija. Għawn point of order. Merci. Oui. Grazzi, Iva. Point of order. Nomi referenza l-artiklu 10 paragrafu 4 illi disponi illi matul id-dibattiti parlamentari id-deputati ma jagħmlu xi offiża. Issa l-bieraħ matul id-dibattitu fuq is-Sirja, deputat ta' il-Sur Marjani xewwex l-Unjoni Ewropea illi jappoġġa Bashir al-Assad biex eh, jestermina r ribelli mhux it-terroristi ta' Daesh, mhux il-ġellida, imma jesterminaw, jarduhom. U din hija offiża dan huwa lingwaġġ karatteristiku tal-faxxiżmu m'għandu xejn x'jaqsam mal-Parlament Ewropew ma nistgħux nħallu l-affarijiet għaddejjin. Ma nistgħux nħallu dawk li jridu lil Vladimir Putin illi jitkellmu b'dan il-lingwaġġ eh, tant ta' stmerija fil parlamentana nistaw ma naqblux iva, imma ma nistawx eh, fil parlamentana tagħna nitoleraw il-reati tal-kriminalità. U għalhekk dan huwa diskors ta' mibeda skont l-artiklu 10.4 u insaqsi illi inti tissanzjonah ma nistgħux inħallu għaddej. Grazzi. Uh, Mr. Glucksmann, thank you for bringing that to our attention. Grazie ħafna, Sir Glucksmann. Hankunu għedin nħars nisimaw il-transcript u ħanafżaw lill-President. Point of order oħra? Um, paradoxalment. Pala paradoss mela nixtieq nirringrazza Rafael Glucksmann tal-intervent tiegħu. Mikrofon jekk jogħġbok. Spokesman's uh, intervention. I will continue with the order of our business. Jekk jogħġobkom eh, ħankomplu bil-ordni eh, tan bil-xogħol li għandna nagħmlu. Dak il-punt diġà koprejnih u ħankomplu fil-qosor. Jekk jogħġobkom. Please have some respect for the chair. Jekk jogħġobkom, uru daqsxejn rispett lejn il-President.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 forsi hija daqsxejn tkun daqsxejn passjonat għal ċertu kollegi ħanaqra bil-kalma. Jiena obbligat ngħid lill membri li skont il-regoli ta' proċedura ma sawx turu b'nadar jew banners u allura nixtieq nitlob lill-ushers illi eh, jekk hemm membri illi għandhom il-bnadar fuq id-desk inneħħuhom nitlobkom li tirrispettaw ir-regoli ta' proċedura hekk kif diġà semmejt. U issa nistgħu ngħaddu l-votazzjonijiet. Ħanaddu l-votazzjonijiet Sur Lambert. Tajjeb, mela għandna erba, erba rapporti mis-Sur Bourgeois. Nibdew bil-ftehim tal-kummerċ ħieles. Il-votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed. Votazzjoni magħluqa. That is adopted. We move. U din ġiet adottata. Naddu għal votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni fuq l-FTA u nibdew b'emenda tlieta minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa minn